oġezzjoni allura din dan it-tibdil jista' jiġi adottat issa. Naddu għall agenda la abbozz eh, li ġi eh, appoġġjat eh, il-ġi adottat skont regola 149 mer-konferenza tal-presidenti kien hemm talba ta' dibattitu fuq Zika virus għada nhar it-tlieta bħala l-ewwel punt wara nofsinhar minnaħa ta' li FDD l-onorevoli ġura mela tkellmet tittalbet bil-kelma. Grazzi ħafna għal din tibdila fl-agenda l-grupp tagħna jixtieq dikjarazzjoni minna tal-Kummissjoni u tal-Kunsill fuq eh, dan il-virus illi eh, tfaċċa b'mod kiefer ħajkun hemm ukoll dibattitu eh, fl-emiċiklu mhux biss fuq eh, il-karatteristiċi li ma tantx nafu eżattament, ma nafux jekk jew sempliċement deni virali eh, jew kella mm, xi ħaġa oħra. Nafu nafu però li huwa wieħed devastanti bħal ebola l-Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa u anke l-awtoritajiet tagħna nafu eh, illi għandhom il-preġudizzji tagħhom imma naħseb illi Minna ħatan importanti li għawnek b'dan l-emiċiklu niddiskutu u namlu xaħġa. Grazie ħafna, Sur President. Grazie, Iva. Eh, Minix li jitkellem favur din il-mozzjoni issa. Sur Laviet, ixtiq titkellem favur? Jina xaqt nitkellem kontra l-proposta. Eine Wortmeldung dagegen hatte sich Hemm xi ħadd kontra Isur Guerrero fil-fatt rrit jintervjena. Qabel eh, ma nafx inti titkellem għannom ta' sur lavija mlebda problema hekk iva. Sur President, eh, iva, jena ħanresa proposta alternativa Ek eh, kif għadu kif għala l-onorevoli eh, fuq dan il-virus eh, zika nafu illi l-Organizzazzjoni Dinja ta' Saħħa daħat iprovdinna x'informazzjoni u allura aħjar ikunu iktar kawti u eventualment ikunna dibattitu iktar fid-dettal fil-kumitat rilevanti eventualment diskussjoni se fuq eh, dak eh, li jħorġu għada WHO. Nixtieq sempliciment eh, ninsisti li din hija kwistjoni importanti qed taffetwa ħafna pajjiżi tal-Amerika Latina u qed taffetwa wkoll is-saħħa ta' bosta nies partikolarment ta' nisa tqal. Hemm ħafna każijiet li u koll ġew misjuba fl-Europa, importanti għallura l-Kumitat ħares iktar fid-dettal fil-prezenza tal-Kommissjoni Ewropea. Grazzi. Iva, insomma, qualsiasi kas inti kontra il-mozzjoni ġifiri, kontra l-fat li inqedu dan il-punt fuq l-agenda ta' din il-plenarja. Jekk intom favur, jekk ġokkom uru, eh, rwieħkom dawk kontra, astensjonijiet, Jider li ehm, maġġoranza illi jishtiqu illi nitkelmu fuq dan wara illi joħroġ il rapport ta' WHO. Isinu Redding, jek joġbok? Sur President, jek joġbok, uh, on the point of order. Jiena ġejt eh, informat eh, illi intiħa tattiva eh, regola u ħamsa biex tipposponi il-vot fuq it-tisa u nixtieq nressa għal konsiderazzjoni tiegħek il-fatt illi il-President, ir rapporter u Shadow Rapporters u, u il-partiti politiċi kolla u li votaw nar l-erba din hija riżoluzzjoni qawwija u allura ejja u għoddim il-vot. Illa li għax kulħadd huwa favur. Ejja ma noqogħdux nilabu. Grazzi. Senjura Reding, ħammur lura għall-oġezzjoni tiegħek minn ftit ieħor. Toni sekonda nitkellem eh, l-ewenet eh, dwar il-punt tal-virus zika, jena kontet nejt li eh, ħafna kienu favur emozjoni ta' Sur Guerrero. Ma kien hemm l-ebda oġezzjoni għal dak li propona. Signora Redding. Inti jitkellimt fuq punt eh, fuq l-agenda l-lum. Imma dan huwa punt li ħanivotaw fuq nhar l-erba. Ikolli ngħid illi eh, Prezentament eh, dan il-grupp ħajġi referut lura l-komitat kien hemm sebejn l-emenda. Naħseb id-data ta' skadenza hija illum fis-seba ta' flaxija ħajkun hemm barra minn hekk emendi oħra għal split votes kif ukoll għal voti separati u barra minn hekk is-servizzi eh, tanqalu naqil imbagħad ħadet tieħed deċiżjoni. Għalissa, għalissa din hija kwistjoni teoretika, ġifieri ma nidħol fit-rqaqat tagħha għadha ma teħtieġ deċiżjoni aħħarija. U inti eh, għat li besibek eh, besibni eh, niposponi l-vot, le, mux, mux minnu, la li jena ġejt konfrontat bi situazzjoni il-lum u nofsinar, la li smajt li emmuħrajn jistaw res u għamendi, ma insomma, grazzi, grazzi għal-klim u l-parira li tijak. Issa, issur Weber. Grazzi, grazzi ħafna nishtiq napoġa dak li qalet deklada kif qalet is-Sinjura Redding partikolarment fuq eh, it-tarba li ġiet adottata b'mod eh, qawwi fil-kumitat eh, nafu li emendi żewġ gruppi li opponu ma jixtiqux li jtejbu l-proposta ma jestendu l-proċess u allura nixtieq nappella biex ma nabbużawx jew kellha nużaw mod żbaljat il-proċedura. Ma noqogħdux nkunu vitmi ta' dawn il- tattiċi surveber. Weber. Il-parti e għaj nieħdu. Il-parti e għak nieħdu imma imma e servizzi tijaj għalu illi emmendi oħra illi għadhom irridu jidħlu. Ha konet nati daqqatajn lejn dan, eh, nafu li jem kriterji eh, sostantivi, jek eh, il-punti ma jkunux daqsek ta' rilevanza, allura serħu moħkom jena mux ħanuqot niposponi il-vot. U bħala president, Jiena minn uqot eh, nibat il-rapport eh, l-ura, ma nafx ekonomijiet ta' emendi li jeħtieġu eh, vot u jkun hemm diskussjoni li dum sija u nofs. Rridu naraw x'namlu naf li hemm il-Kumitat tal-Kwistjonijiet Kostituzzjonali li ħares lejn il-mod kif jimx timx il proċedura Una raw, sur korbet, iva, iva, sur president, din ir-regola 175 ma t-refer miex kwestjoni ta' eh, illi kwestjoni li tiġi referuta l-ura l-komitat, eh, hija maħsuba biex il-komitat tiġi bħala filtru meta hemm eh, numru ta' emendi illi probabbilment għandhom ċans żgħir illi ma jiġux adottati f'dak il-każ fil-fatt Eh, dawk li probabbilment jistgħu jiksbu eh, inqas minn 10 fil-mija eh, tal vot allura ma jiġux ikkonsidrati għaliex dan ħafef ħafna il-proċess. Allura jekk il jekk namlu dan suppost suppost inħaffu l-affarijiet mhux nkunu qed indewmu din il-proċedura jiva, jiena nkun kuntent uh, jiena mill-esperjenza tiegħi meta l-affarijiet nibatom lura fil-kumitat, l-affarijiet ehm, l-affarijiet maru aħjar il għaliex ġili jiġri illi 10% eh, 10% tal- tal-parlamentari ehm, ġili kienu fundamentali fil-proċess. Allura tal-batija hija illi eh, il-Kumitat Afko ħares biżejjed ehm, lejn il-kwistjoni u janalizza kif nuxjera ir-regoli ta' proċedura. Is-sur grazzi, sur President, u debattit għassaw importanti, dan id-debattitu fuq it-tiza, l-istess bħal TTIP, eh, ma tistawx eh, tmorru l-lin mirwol ta' koma eh, Iva. Nasib li jibqaw jitresqu elementi kunet jedet il-liberta leġislattiva u demokratija f'dan il-Parlament. Nixtieq nitolbok biex inti tirrispetta t-testi daqs kemm jirrispettaw mid-deputati f'dell-awla. Grazzi. Issa naddu għal punt li jmiss nhar it-tlieta. Mżieda em, uh, Mżda fuq l-agenda, ġviri dikjarazzjoni tal-Kommissjoni fuq uh, Increased Racist Hatred and the Violence Against Refugees and Migrants Across Europe. Eh, dan miżjut għad-dibattitu konġuntu senjura Zimmer tixtieq titkellem dwar dan biex tista' talba tal-gwe NGL. Iva, naħseb eh, li tista' topsor, sur President, X'enu tħassib tagħna. Wara dan il-weekend, partikolarment diversi pajjiżi, imma iktar u iktar eh, fi ma nafu eh, illi eh, fra l-paġna tal-gazzetta kien hemm referenza għal attakki fuq refuġati, anki tfal. U naħseb din hija xi ħaġa li rridu nindirizzaw kien hemm iktar minn 500 attakk bl-Arsenal l-istess jistajjenat fil-Ġermanja, anki fil-Greċja, fateni, kien hemm protestazzjonijiet ta' gruppi estremi illi kienu kontra fil-fat li nilqaw fosna dawn ir-refuġati. Jiena nixtieq inressa eh, dan l-appell naħseb li eh, l-aħjar niddiskutu dan huwa fid-dibattitu konġunt li għandna nhar it-tlieta wara nofsinhar. Kien hemm ukoll il-kollega tiegħi li talab għal eh, vot elettroniku fuq dan. Iva. Min eh, jishtiq jitkellem favur eh, din il sur Guerrero? Iva, grazzi immens, eh, xtieq Nappoġġja din it-tarba ta' Sinjura Zimmer, la li jiex naqsam tħassib tagħha, u jkolli ngħid li anke jekk dan eh, mhux punt speċifiku eh, li kien inkluż fuq l agenda nixtieq nsaqsi jekk hux possibbli li ninkludu eh, din kwestjoni ta' eluf ta' nies li daħlu fl-Unjoni u ħadd ma jafx sar minnhom. Kif għadna dan mhuwiex xi punt anċellari le naħseb u tħassib ieħor illi jikkonċernana rridu nindirizzaw. Grazzi ħafna. Hemm xi ħadd eh, li jixtieq eh, juri ruħu kontra l-mozzjoni? Jekk jogħġbok. Sur Sticker, grazzi eh, Sur President tal ħafna snin ġejna mistoqsija biex niddiskutu il-vjolenza. kontra refugjati u nasab illi eh, mhuwiex eh, ġust eh, ma dawk il-vitmi kollha nafu in-nisa f'kolonja mhix għaddew ġifieri aħna kontra. Kontra dan hemm raġunijiet oħra għal għal-violenza li naraw fosna li rridu nindirizzaw. Tajb, mela il-mozzjoni għaddiet ehm, u nista nressaqa, anzi, il-mozzjoni nishtiq nressaqa għal votazzjoni elettronika. Grazzi. Haben alle abgestimmt? Kullat vota. Votazzjoni maluqa. 183 favur, 142 kontra, il-mozzjoni għaddiet. Sinjora Beres. Grazzi, Sor President, naf li dan mux ħajbiddel il rezultat ħari ma nishtiq eh, nejt imma ma dana kollu li nxtaqt nifota kontra favur imma mandiċ il-karta. Grazzi. Bekk eh, adottajna l-agenda din il-plenarja nixtieq ndur fuq l-ewwel punt fuq l-agenda. Ir-rapport annwali eh, tal-Bank Ċentrali Ewropew mis-Sur Marias. Nixtieq eh, nilqa' l-President tal-Bank Ċentrali Ewropej fostna